La Presidente. Buongiorno, la seduta. Lodwa tajba niftaħ il-plenarja tal-lum, l ewel punt fuq l-aġenda tagħna għanna l-mistoqsija orali l-Kummissjoni fuq ir-regola ta' bagalja tal-idejn waħda imposta minn ċerti linji tal-ajru. Għaldaqstan tista' naddi l-kelma minnu fih l-awtur Brian Simpson għal ħames minuti. Good morning, President. Is... Lodwa tajba, President. Valla pena li nibdew meta sataw il-Kummissarju?